Mike, Mikrofon, ja. Thank you very much. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als nächster Punkt der Tagesordnung. Eżis kollegi, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa ir-rapport tas-Sur Franco dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea relazzjonijiet mal-Amerika Latina. Anzi tas-Sur Sala Franca, skużawni, jiena rajtu ftit ilu f'din il-kamra però mhux qed narah bħalissa. Dija xi ħaġa pjuttost eh, hija daqsxejn ta' problema din naf li wasal Strasburgu però forsi xi ħadd mill-grupp jista' jkun tatjah minħabba li jista' nabżonnu biex jirrapprezenta r-rapport tiegħu. ma nistax naqbatu u sempliciment jiena s-sanaddi eh, l ħaddieħor. Naħseb aħjar waqfu s-seduta għal żewġ minuti ħalli naraw jekk nistgħu xinsibu s-sur Salafranca. Gut, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können dann wieder fortfahren und Herr Salaf. Tajjeb, eżis kollegi, nistaw issa nkomplu Naħseb li żgur li s-sur Franka jkun jista eh, iwaqqaf it telefonata tiegħu fuq il-mobile u jimbur postu jippreżentalna r-rapport li hija nerġa' ntenni dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea relazzjonijiet mal-Amerika Latina. Kjoġ Boxer Franka għandek erba' minuti. Grazzi, Signora President. Il-Baronessa Ashton għada ħatassal, ġifiri jiena jekk joġbok nixtieq nistanna li tpoġġi ħalli wkoll tkun tista' tisma' l-pożizzjoni tal-Parlament. Gut, dan haben di ersten Hauptpersonen dann jetzt auch zusammen im Saal. Das ist sehr schön. Und versuchen wir es jetzt nochmal zu. Mela, issa għanna n-nis suspettati kolla prezenti. Jek joġbok, sur Sala Franka, għandek il-kelma għal erba minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Aziza Komissarju Ashton. Il-rapport li għet niprezenta jesprimi kemm napprezzaw aħna x-xogħol li sar minnaħa tal-Presidenza Spanjola li qasbis irrappreżentata llum hawnhekk. U eh, però jiena xorta waħda naf kemm tagħtiha importanza din ir-reġun eh, Spanja u eh, naħseb illi rari tista' ssib reġuni li jinsabu daqshekk f'sitwazzjoni simili għal xulxin. Hemm iktar minn eh, biljun persuna li jammontaw għal terz tal-membri U aħna nafu li l-Ewropa huwa d-donatur prinċipali fl-Amerika Latina kif ukoll wieħed mill-iktar msieħba u partit interessati f'dak li għandu xaqsam pajjiżi tal-Amerika Latina. Għalina l-Amerika Latina mhuwiex biss su iżda aħna għandna l-istess valuri rispett għad drittijiet tal-bniedem, il-libertà u l-ħelsin tal-espressjoni, il-stat ta' dritt, ir-rispett tad drittijiet u anke li niċtu kull tip ta' dittatorjat. Aħna bħalissa nafu li relazzjonijiet tagħna qegħdin fi stadju importanti ħafna. Aħna qegħdin n ndaħlu fis s it-Trattat tal Lisbona. Nafu illi dan kellu xi ftit ta' fuq il-konsekwenzi tal krizi ekonomika, però qegħdin naraw ukoll illi l-Fond Monetarju Ewropew m'għandux eh, jipprova jgħin l-pajjiżi tal-Amerika Latina, iżda minn flok irid jgħin pajjiż li jed fi żona Ewro, pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Jek tħarsu lejn żviluppi li kellna aħna sena li għaddit aħna kellna 5% ta' tkabbir negattiv u ċifra U sena li għaddit kienet minus 8%. U l-Amerika Latina kellha tilħaq perċentwal ta' tkabbir ta' perċentwal ta' tkabbir ta' 5% u uh, aħna ħasbu li rridu nħarsu daqsxejn li mela u naraw u navalwaw dak li ntlaħab dan laħar ftit snin u narfu li qed fadal ħafna x'għandu jsir. Mis-sena 2002 sa sena 2010 aħna firmajna ftejmit mal messuku maċili u l-Istati Uniti tiegħem ma' ħafna u ħafna iktar pajjiżi bħal Kolombja, bħal Peru u anke stati oħrajn fl-Amerika Latina. Dan jgħidilna u jikkonvinċina li aħna rridu nieħdu eh, azzjoni mill-iktar fis possibbli. Aħna għandna bżonn li konna assoċjazzjonijiet strateġiċi mal-Messiku ma' Ċili. Rridu nkomplu navanzaw relazzjonijiet tagħna mal-Amerika Latina, rridu nkunu iktar ġenerużi fil fil-ftim ta' assoċjazzjoni tagħna strateġika u anke aħna minnaħat il-Parlament nixtiequ nilqgħu l-inizjattiva li ħadtu f'isem il-Kummissjoni sabiex intom tistabilixxu din il-Fundazzjoni għall-Amerika Latina. Aħna hawnhekk aħna din fil-laqgħu li aħna nitkellmu fuq punt importanti ħafna aħna nkomplu naħdmu fuq il-kummerċ mal-Amerika Latina jew f'dak li għandu x'jaqsam xaqsam ħana nimxu iktar li ċina Jiena nixtieq lill viċi President tal-Kummissjoni tatina messaġġ ċar dwar l-impenni ġodda li aħna qegħdin nieħdu dwar ir-relazzjonijiet mal-ħbieb antiki tagħna tal-Amerika Latina. Skużani, Sur Sara Franka, ma smajtekx bl-Ispanjol, għax ma tantx smajtek tajba, tajjeb, imma jekk inti tistaqsin jekk għandek xi żewġ minuti fl-aħħar, iva, ir-tweġiba hija iva. Għandek żewġ minuti fl-aħħar tad-diskussjoni ħalli twieġeb. Mela ħankomplu bil-Ġermaniż issa Sinjura Kummissarju Ashton. Eżis, kollegi, jina vera kontenta u għek li ġajt fil-parlament u għetniħu għost gost li għet nisan parteċipa f'dan id-dibattitu dwar l-Amerika Latina. Jena nishtan ringrazzja l-Sinjur Sala Franka tar-rapport eċċellenti li għamel nasab li rifletti tajjeb ħafna relazzjonijiet kif ukoll prospetti tal-subija tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi ta' dan ir-reġjun jiena naħseb illi għandna nirringrazzjaw il-Parlament Ewropew tal-li saħħew Ir-relazzjoni mal-Amerika Latina, speċjalment id-dialogu interparlamentari, jiena naħseb illi dan huwa kollu kontribut tajjeb ħafna għall preżenza tagħna qawwija f'dan ir-reġjun. Aħna rridu nerġgħu intennu l-impenn tagħna li aħna ħadna għal dan ir-reġjun u naħdmu fuq is-sobija tagħna magħhom. Is-sobija tagħna mal-Amerika Latina sissa kienet ta' suġġett issa huwa Eh, tini li gbar imsiħeb f'dak l-għandu xaqsam kummerċ u aħna din u ukoll nitbedu mill-kwistjonijiet ekonomiċi mhux biss nifukaw fuq hekk iżda naħdmu fuq affarijiet oħra, is-sigurtà, il-ġida kontra drogi u affarijiet oħra. U b'dan f'moħħna s-sena li għaddiet il-Kummissjoni nidet strateġija l-Amerika Latina u aħna semmejnija Amerika Latina Unjon Ewropea msieħba globali f'din is-sħubija aħna sabiex nipruvaw nsaħħu l-relazzjonijiet bilaterali u nipruvaw nadattaw il-programmi ta' eh, kooperazzjoni sabiex nagħmluhom iktar orjentati. Jiena eh, stajt nieħu numru ta' inizjattivi minn dakinhar law. Jiena ħdimt mal-Brażil, mal-Messiku kif ukoll maċ-Ċili fuq dawn il-ftehim ta' strateġiji Eh, ftehim strateġiku mal-Peru mal-Kolombja aħna temmejna n-negozjati għal ftehim ta' assoċjazzjoni u jiena naħseb illi dal-waqt n negozjati kemm mal mercosur kif ukoll mal-bqija tal-pajjiżi tal-Amerika Latina. Aħna nippruvaw nitkellmu fuq l-iżvilupp sostenibbli magħhom il-ġida kontra drogi illegali u dawn huma kollha suġġetti li jistgħu jsaħħu ir-relazzjoni ta' bejnietna hemm eh, affarijiet importanti, dawn huma affarijiet importanti ħafna l-integrazzjoni Ewropea u importanti li aħna nfukaw ukoll fuq kwistjonijiet li huma ta' priorità għalina. Fuq dak li għandu xaqsam is-summit jiena naqbel ħafna ma dak li qed tinti, aħna rrid ikollna pjantazzjoni li jiffoka fuq ix-xjenza, teknoloġija, ambjent, bidla tal-klima, eċetera. Aħna nafu li nistgħu ngħidu wkoll li sar ħafna progress f'ċertu reġuni tal-Amerika Latina u dawn huma kollha raġunijiet għalfejn aħna nsaħħu l-isubija tagħna mal-Amerika Latina. U kif għal-sur Salafranka aħna proponejna li namlu din il-Fondazzjoni l-Amerika Latina u din nippruvaw insaħħu l-istruttura ta' dawn il-pajjiżi f'din id-dinja li tinbidel malajr ħafna u jiena vera qed nieħu gost li qiegħda hekk preżenti sabiex nisma' dak li għandkom tgħidu intom minn parlament u nwieġeb ukoll mistoqsijiet tagħkom. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna għal Kumitat tal-Iżvilupp, Sinjura Grez. Xeħ kollegi. Eżis kollegi, qabel il-summit ta' Madrid f'kuntest ta' kriżi finanzjarja, soċjali u ambjentali, l-Unjoni Ewropea għandha rwol xtaqdi rwol ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp. Hija trid tiffaċċja dan l-isfidi kollha li għandha fil-Amerika Latina għaliex hija waħda mill-ikbar eh, li tagħmel l-ikbar kontributi li tagħmel iktar minn 3 miljuni kull kontributi kull sena rridu nilħu l-għanijiet tal-millenju għall-iżvilupp fil-edukazzjoni na kontentu ukoll li fil-rapport priorità fi għalġlida kontra l-bidla fil-klima. Madana kollu jiddispjaċini li hemm nuqqas ta' miżuri konkreti u strateġija reali għall-iżvilupp. Wara Copenhagen il-Kummissjoni għall iżvilupp kienet għalet li hemm bżonn li jkun hemm proġetti innovattivi fl-Amerika Latina bħal dawk li ġew prezentati din il-ġimgħa ir-rispett ta' drittijiet politiċi, soċjali, ambjentali u kulturali tal-popolazzjonijiet indiġeni jridu jkunu fil-qalba ta' relazzjonijiet tagħna transatlantiċi. Aħna sħaqna wkoll fuq ir-rispett tal-konvenzjonijiet li eh, qed jiġu mżebilħa fil-Kolombja. Aħna jiddispjaċina wkoll li hemm nuqqas ta' kull tip ta' referenza ta' servizzi eh, pubbliċi bħal eh, servizzi tal-kura tas-saħħa u l-ilma. Jiena eh, ma nemmenx li għandna bżonn nkomplu noħolqu iktar strutturi u fejn il-finanzi huma baxxi ħafna bżonn li jkun hemm men bżon li noqdu niftħu iktar linji budgetarji illi se jkomplu inaqru minn dak il-ftit flus illi hemm il-sens tal-sħubija mal-Amerika Latina mhux biss il-benefiċċji kommerċjali. id-dmir tagħna huwa li nsaħħu l-integrazzjoni reġjonali u nopponu eh, kull tip ta' ftejim milli jista' innaqqas jew ixekkel din integrazzjoni bżonn li nħarsu drittijiet tal bidem rispett tal-ambjent fir-relazzjonijiet kollha esterni tagħna. Grazzi. Vielen Kollegin. Grazzi ħafna. Issa ħajkonna l-kellima fisem il-gruppi nibdow missur Zalba li għandu minuta u nofs. Grazzi, Sinjura Rappresentant Oli, kollegi, jien nixtieq nirreferi għall-Amerika Latina bħala imsieħeb tal-kummerċ importanti ħafna u l-ftejm li qed jaffettwa 700 miljun persuna din hija xaġa importanti ħafna huwa l-iktar ftejm ambizzjuż fid-dinja. Jiena nħoss li fil-konklużjoni tal-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina rridu naħsbu fis-summit ta' Madrid, rridu naħarsu lejn ftejmi ta' assoċjazzjoni mal-Peru u Ċili li kienu ta' suċċess u rridu najdu li ħna soddisfatti li naħxina u FTA mal-Kolombia li diħat tkun beneficju kemm għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-pajjiżi tal-Amerika Latina. Għana nħossu li issa wasal iż-żmien nirratifikaw dawk il-ftejemiet biex niżguraw li l-ebda pajjiż u laqas il-komunità indiġeni ma jkunu esklużi. Aħna nħossu li dawn il-ftejemiet jistaw għandhom ikunu għodda tajba biex tħares il-libertajiet u drittijiet tal-popli. Aħna nħossu li triq il-qoddim għal-ġejjini hija li nsaħħu l-ftejmiet Ewropej mal-pajjiżi differenti u l-gruppi reġjonali u nifavorixxu l-ftejmiet ta' integrazzjoni fiħdan l-Amerika Latina. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fisem l-SND Is-sur Menendez de Valle, għal 3 minuti. Grazzi, Signora President, Signora Ashton. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollega tagħna Sur Salafranca tal-li fassal dan ir-rapport u tal-li temmu. Is-summit li ġej f'Mejju tina opportunità tajba ħafna biex irresqu l-qudiem ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat għanna nifirħu l-Presidenza Spanjola għax-xogħol siwi li għamlet f'dan ir-rigward. Madana kollu ir-relazzjoni titkompli u trid titkompla biex aħna nimxu l-qoddim, u għandek ruol importanti, Sinjura Ashton, f'dan ir-rigward, għax m'hemm l-ebda raġun li għandu rabtiet storiċi u kulturali daqstana li għajr l-Amerika Latina. Għaldaqstant, minħabba xewqat tal-Amerika Latina u l-isforzi ta' dak in-nies blajnuna tal-Ewropa u marna rnexxilhom issaħħu id demokrazija tagħhom. U importanti li ngħiduh dan. Aħna nħossu li dan ir-rapport jibat messaġġ pożittiv ħafna għas-summit ta' Mejju f'Madrid. Nittama li dan iwassal l konklużjonijiet sodisfaċenti f'dak ir-rigward aħna rridu nsaħħu l-relazzjoni strateġika bejn l-Unjoni Ewropea l-Amerika Latina u l-Karibow. Rridu nwaqfu faċilità importanti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina u anki dan irid iseħħ qabel is-summit ta' Mejju. Iżda wara x-xogħol siwi li seħħu f'dawn l-aħħar snin aħna nafdaw li l-aħħar imbottatura tista' tingħata sabiex bekk ikun hemm il- tlestija tal-ftejmi mal-Mercosur qabel is-summit ta' Mejju. Kenna l-ftejmiet mal-Peru u Kolombja u nittamaw li dawn jimxu fid-direzzjoni tajba wkoll issa. Nittamaw li nsibu formula intelligenti li tippermettin li nkunu nistgħu ndaħlu wkoll l-Ekwador u niftħu il-bibin beraħ anki għal Bolivja. Kif nistgħu infallu iżda għanna u koll nilqaw il-xol ta' suċċess fir rigward il-konklużjoni mal-ftemit tal-Mercosur u dan jinkludi l-Panama. Dan kollu jrid jitħares fil-kuntest tal-grupp tiegħi l-SND li din hija filosofija li aħna rridu nkomplu nimxu eh, f'din id-direzzjoni għalija fl-Amerika Latina. Ġifiri nuqqas ta' tkazbir ta' drittijiet tal-bniedem, il-ħarsin ta' demokrazija, l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp. Irridu niftħu dialogi bejnietna minkejja li jkun hemm problemi u rridu nsaħħu wkoll ir-rabtiet tagħna mal-imsieħba strateġiċi tagħna biex bekk nimxu lejn direzzjoni li nilħqu l-anijiet tagħna. Grazzi. M'hemmx imniex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 Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollega tagħna Sur Sala Franca għal kontribuzzjoni tiegħu għall iżvilupp ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina. Dan permezz ta' rapport tiegħu. L-istrateġija, l-isobija strateġika ma' dan il-kontinent huwa importanti ħafna u rridu niżviluppawha fil-kuntest tal- l-istrateġija tal-2020. Aħna rridu nagħtu ħarsa wkoll lejn l-miri tagħna fir-rigward il-perspettiva ambjentali. Aħna ġejna affettwati bil-kbir minħabba l-kriżi kurrenti u r-relazzjoni tagħna mal-Amerika Latina għandha tejna noħorġu minn din il-kriżi mal arkemista jista' jkun. Grazzi, grazzi Sinjura Lunacek fisem il-ħador u l-għale. Grazzi, grazzi ħafna. Jien nixtieq ngħid l-ewwel parti tad diskors tiegħi bl-Ispanjol. Jien ukoll nixtieq naraf il-proċess ta' negozjati mill-bidunet u x-xogħol siwi li għamel eh, Sur Sala Franka bir-rapport tiegħu għamel kizbit importanti ħafna sissa. Nistaw najdu li hija kisba importanti u inti ċettajt ħafna mill-pożizzjonijiet tagħna. Sur Sala Franka. Kieku l-ħodor faslu r-rapport kien ikun l-affarijiet kien jkunu differenti, iżda rridu najdu li hekk jimxa l-affarijiet f'dan il-Parlament. Iżda huwa minnu li inti tixtieq li r-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Amerika Latini ikollhom kundizzjonijiet indaqs, toġobna l-idea iżda min huma dawn li ħajkollhom kundizzjonijiet indaqs, il-gvernijiet jew iċ-ċittadini. Iċ-ċittadini li tant qegħdin jitolbu għal aktar drittijiet, aktar informazzjoni, gruppi bħala n-nisa jew dawk in-nies li jġildu kontra l-faqar. Aħna rridu nidefinixxu propju dan u ma nistawx nħallu dawn l-affarijiet barra mir rapport Ma dana kollu naraf li kien hemm kisbit importanti. Kuntenta ħafna li l-ħodor rnexxielhom idaħlu id-drittijiet tan-nies indiġeni f'dan ir-rapport. U dan kienet jgħidu rappreżentant tal-Kumitat Deve anke fir-rigward il-drittijiet tan-nisa. Hemm ħafna tkasbir kontra drittijiet tan-nisa smajna u koll li kienem kazijiet u dim il-qorti ta' drittijiet tal-niden. Fir rigward tibdil fil-klima, din hija importanti u koll għax ta' fetwa ċittadini kemm fil-kontinent tal-Europa kif ukoll dak tal-Amerika Latina bl-istess mod. Per eżempju f'dak li qed jiġri fil-kuntest tal-glaċiri. Iżda hemm punt fejn hemm differenzi fejn bejn dak li qed ngħidu aħna u dak li qed jgħidu l-gruppi l-oħra. Aħna mhux favur li nkomplu bil ftemiet ta' assoċjazzjoni. Bil-komunità tal-Andes aħna rridu qbil wiesa iktar milli ftejm mal-Peru u l-Kolombja. Mistoqsija bl-Inglis lis Sinjura Ashton. Inti bħala rappresentant u viċi president eh, għandek taraf xi ħaġa nieqsam fir-rapport, ġifieri li nitkellmu kontra il-proġetti kbar f'Belmonte fix-xmara Xingu li hija mħejja bħalissa u maħsuba bħalissa u teqret ħafna art għall-użu tal-nies indiġeni. Hemm proċess fil-Brażil fejn mijiet ta' organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili qed jipprotestaw hemm anke proċeduri legali fil-Brażil u għalhekk nixtieq naf minn għandek inti bħala rappresentantolu l-Kummissjoni x'qed tagħmel f'dawn iż-żoni fiż-żona tal-Amazon għal ċittadini kollha ta' dan il-pjaneta u l-iktar importanti għan nies indiġeni. Grazzi ħafna. Issa fisem li jessar is-sur Tanek. Nifraħ l-sur Salafranka rapport eccellenti l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea relazzjonijiet mal-Amerika Latina. Wara tkabbir tal-2004 tal-pajjiżi ċentrali u tal-Levant tal-Ewropa, aħna mxejna lejn l-Levant tal-Ewropa, ġifir russja u ċ-Ċina. Iżda l-kummerċ bejn l-Amerika Latina u l-Unjoni Ewropea għaddejja ġmiela u għalhekk hemm raġun demokratiku li m'għandniex ninsuh, jiġifieri l-Amerika Latina. meta l-elezzjonijiet presidenzjali saħħu u meta fl-aħħar jitlaq mill-mandat tiegħu s-Sur De Silva għandna nagħmlu pass il qudiem rridu li l-Amerika Latina tkun imsieħeb strateġiku. Il-Kolombja issa tagħmel negozjati għall-FTA mal-Unjoni Ewropea huma wkoll ħajkollhom relazzjonijiet u huma ħaj ħossu nuqqas ta' tmexxejja tal-tmexxija tal-mexxej tagħhom fil-Kuba, fil-Kuba Hugo Chavez qed ixekkel il-libertà tal-espressjoni. Il-Bolivja u l-Ekwador row li hemm sinjali li ħajkomplu fuq il-xogħlijiet ta' Hugo Chavez u għalhekk President Kestin fl-Arġentina wera li jixtieq kompli l-politika domestika billi daħħal il-lingwa ta' Belokov fuq il-Gżejjer Falkland li jixtiequ jkomplu jkunu eh, meċi mir-Renju Unit. Dinja ta' ħasra. Grazzi, issa fisem li FD sur Belder għal minuta nofs. Grazzi, Signora President. Rapport tas sur Sala Franka huwa siwi ħafna fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea relazzjonijiet mal-Amerika Latina. Din twassalnet tlet mistoqsijiet li nixtieq nagħmellek, Sinjur Ashton. L-ewwel nett irridu nsejħu lill-istati membri fl-Amerika fl-istati fl-Amerika Latina, speċjalment il-Brażil, biex ikomplu fl-isforzi tagħhom u jiżguraw li l-Iran morru l-lin mill-użu tal-enerġija nukleari rridu nġildu kontra terrorizmu islamiku, specialment dan japplika l-Venezuela. il pajizi tal-Amerika Latina rridu jissieħbu kontra l-ġlida tal-antisemitizmu. Il-president tal-Venezuela, sfortunatament, wassal għal rapport mux xira l-istampa tal-Unjoni Ewropea l-ġimgħa li għaddiet tkellmet dwar il-progress ta' ċina fl-Amerika Latina u għalhekk irridu niżguraw li dawn jibqgħu msieħba strateġika mal-Unjoni Ewropea. Dejjem l-Amerika Latina qed nitkellem. Issa l kellimni li miss għal-minuta u nofs is-sur Gonx. Grazzi, Signora President, il-rapport ta' Sur Sala Franka fi ħafna elementi interessanti u komplut ħafna l-Europa ma tistax ma ta' tixkas relazzjonijiet ma' grupp ta' pajizi li kif Eh, fakkarna l-premessa għal rapport eh, fiħ 600 miljon persuna għax eh, u li miaw aħna marbutin ma miaw mod partikolari fuq livell storiku l-Ispanja, l-Portugal, l-Italja fejn ħafna ċittadini minnhom ġew marru joqogħdu l-Arġentina u anki minn Franza illi għada prezenti fil-Gjana. Issa jina jittispjaċini li dar rapport ma jindirizzax mod dirett zewċ elementi, ġifiri il-mondializmu, l-iskambju liberu fuq livell uh, dinji, il- eh, u li dan joħloq ukoll problemi politiċi u soċjali serji ħafna mhux biex l-Ewropa ma anki fl-Amerika Latina problema oħra għandu x'jaqsam ukoll mal-indipendenza fir rigward ta' Big Brother, jiġifieri l-Amerika rridu nfakru wkoll li dottrina ta' Monroe li kellha il-għanda kizmin li ma jkunx hemm rekolonizzazzjoni mill-Ewropa tal-Amerika Latina sar issa protettorjat u fil-Panama fil sar intervent brutali għalek meta nitkellmu dwar produzzjoni tal-drogi uh, ma nistawx najdu lil-poplu tal-Amerika Latina irridu ma nemx għafin noqdu nippritkawlu, ma nimitaw ruħna li nitkellmu fuq il-problemi essenzjali. Saħat as Frau Basescu fi 1 minuta 30. Is-Sinjura Bezesku fisem il-gruppi politiċi. Grazzi l-Sur Salafranca għal-rapport siwi tiegħu. Il-Parlament Ewropew issa qed jibgħat sinjal ċar għal ħtieġa li jinsaħħu r relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina fix-xahar li ġej ħajkonna summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina u din hija relazzjoni importanti ħafna waħda mill prioritajiet tal-Presidenza Spanjola. Jiena nħoss li hemm potenzjal kbir u dan għandna nużawh u qed naħseb dwar l-iskambji ta' kummerċ bejn iż-żewġ reġuni. L-Unjoni għandha tippromuovi l-prodotti tagħha fuq is-swieq tal-Amerika Latina u f'dan ir-rigward jiena qed naħseb dwar il-ftit prodotti rumeni li jistaw ikunu ta' suċċess fl-Amerika Latina. Pal per eżempju il-karozza nazjonali tagħna id-Dazja. Dacia kella ħafna suċċess ma' dan il-kontinent u għalhekk dan huwa element importanti ħafna. Għandna jkollna approċċ ta' tlett imsieħba u din għandna nil nilqawa bħalma qalet is-Sinjura Kummissarju Aħna nsaħħu relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina u għanna nsibu proġetti ta' kooperazzjoni li waslu għal progress għan-nisa u għal postijiet ta' xogħol. Il-summit ta' Madrid għandu jkun l-bażi għall-iżvilupp bejn l-Assoċjazzjoni Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina. Grazzi, s-sur Jarogi għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Nishtiq un u l sur Sala Franka rapport Em Hemm miljuni ta' raġunijiet għalfej għanna nkomplu nsaħħu r-relazzjonijiet tagħna mal-Amerika Latina. Miljuni ta' Ewropej li jgħixu fl-Amerika Latina. Hemm ħafna ċittadini mill-Amerika Latina li ġew minnaħa l-oħra fil-kontinent tagħna, fi Franza, fl-Iżvezja, fl-Ispanja. fl fl iżvezja fl ispanja sabu pajjiżi ospitanti, pajjiżi ta' azil, li ħarbu mill-dbatija li kellhom hemmhekk. Għalhekk l-Amerika Latina hija kontinent importanti ħafna l-Ewropa. U issa ħajkonna summit f'Madrid grazzi għal Sinjura Ashton u l-Presidenza Spanjola qed ikonna ftejjemiet importanti ħafna mal-Kolombja u l-Peru, il-Mercosur u l-Amerika Ċentrali. Daw ħajkunu importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea u anki għall-Amerika Latina. Irridu ngħinu dawn il-pajjiżi għandhom stati dajfa, s-servizzi pubbliċi tagħhom għadhom prekarji ħafna minħabba pressjoni fiskali. Il-demokrazija tagħhom rridu eh, jistabilixxu ċertu tisħiħ fid-djufijiet tagħhom u għalhekk hemm bżonn ta' għajnuna, rridu ngħinuhom dan rridu nżommuh f'moħħna u għalhekk irrid irressaq lek żewġ rakkomandazzjonijiet, Sinjur Ashton, jekk irridu naħdmu fil-Amerika Latina, rridu li l-negozji Ewropej jaslu f'dak il-kontinent. Il-politika barranija tagħna trid titwassal profil ekonomiku b'saħħtu mill-kumpaniji l-kbar tagħna. Irrid ikollhom preżenza fl-Amerika Latina, ħafna li jistgħu jagħmlu biex jiżviluppaw dawn il-pajjiżi f'dan il-kontinent b'responsabilità soċjali hemmhekk biex bekk ikollhom żvilupp Għanna bżon alleanza globali mal-Amerika Latina biex bekk nistaw naħdmu 8 feet biex nistaw nimxu l-qoddim kollha flimkien bħala dinja waħda. Grazzi ħafna. Immiss de Signora Majsna minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Signora Ashton, Sur Salafranca, bħala membru tal-grupp Eurolat jina nilqa rapporti għax relazzjonijiet bejn l-Amerika Latina u l-Unjoni Ewropea rridu jkomplu jissaħħu u jittejbu. Mill-1999 sar ħafna progress hemm 600 miljun persuna illi jgħixu fl-Amerika Latina u memx taqsek nis jgħixu fl-Unjoni Ewropea għanna l-istess valuri, l-istess drittijiet tal-bniedem u l-istess xewqa għal demokrazija u libertà, imma l-kondizjonijiet huma differenti ħafna meta wieħed ikun qed jitratta ma' imsieħeb tkun trid li dan ikun qawwi daqshekk imma dan mhux il-każ ħafna pajjiżi tal-Amerika Latina għandhom rata għolja ta' il-terrorizmu, nuqqas ta' infrastruttura, nuqqas ta' edukazzjoni, demokrazija eh, ftit li xejn u aħna m'għandniex dawn il-problemi tal-istess livell, anki problema ta' drogi li jridu jiġu indirizzati fl-Amerika Latina għalhekk bħala msieħeb importanti kummerċjali hemm bżonn li permezz tal-għajnuna l-iżvilupp iridu ngħinu li titwassal iktar demokrazija f'din iż-żona u jkun possibbli għal ċittadini tal-Amerika Latina biex jgħixu kif ngħixu aħna fil-paċi fl-Unjoni Ewropea u li aħna nkunu wkoll nistgħu nitalmu minn xulxin. Għalhekk jiena kuntenta ħafna li qed nara eh, illi qed titressaq din l-idea għal karta ta' libertajiet illi se tkompli is-saħħaħ is-ħubija tagħna mal-Amerika Latina tippermettilna li niksbu iktar progress. Grazzi is-Sur Kozasnik għal minuta u nofs. Sinjura President, Sinjura Rappresentantoli, il-kollega tiegħi Sala Franka qal fil-bidu li il-valuri tagħna huma simili ħafna għal dawk tal-Amerika Latina, imma hemm imma, imma F'Marzu aħna diskutejna situazzjoni fil-Kuba meta tkellimna dwar l-istrateġija Ewropea fir-rigward ta' relazzjonijiet tagħna mal-Amerika Latina ma nistgħux ninsew il-Kuba u ir-reġim li hemm fil-Kuba illi qed jipprova jimmina relazzjonijiet tagħna ma' dan ir-reġun imma il-reġun ma jisħoqlux hekk l-Amerika Latina hija msieħeb importanti tal-Unjoni Ewropea. U anke jekk aħna nħallu barra ir-reġim fil-Kuba għaliex l-imsieħeb tagħna fin-naħa tal-Kuba ma jistax jibqa' ir-reġim ta' Castro imma dawk illi jaqblu ma' bidla politika. Jiena nirrispetta bissieħil daw kollha li jiġġieldu jisiltu kontra r-reġim tal ehm, li jen fil-Kuba nirringrazzja l-Kardinal Dega għal klim koraġġuż tiegħu demokrazija, rispetta drittijiet tal-bniedem, il-libertà tal-espressjoni, stat ta' dritt u kull form ta' mhux biss huma ehm, elementi essenzjali tal-sħubija imma huma elementi essenzjali kullimkien. Signora Ashton, inti għati li se twieġeb kull mistoqsija u nitolbok jekk jogħġbok illi twieġeb lili il-proposti jinkludu proposti għal karta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina. Inti flima interessi, ma lima interessi iż-żom laġ il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Arġentina talab l-ġnus ma'uda biex waqqaf atti unilaterali mill-Renju Unit waqt summit li nżamm dan l-aħħar kien hemm appoġġ minn 32 pajjiż għal eh, tal-biet tal-minnaħa tal-Arġentina fuq il-gżejjer tal-Falklands. Taħseb illi l-elementi tal-self-determination huma favorevoli u inti se taqbes għalihom dawn fil-rigwartu fid-dawl ta' liġi internazzjonali. Grazzi ħafna. Immis sissa l-Sinjura Vetman għal-minuta. Kollegi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina mill-1999 kien hemm sħubija bireġjonali strateġika u sħubija wkoll u fir rispett ta' drittijiet fondamentali, drittijiet tal-bniedem, dritt fondamentali għall-edukazzjoni ħafna drabi dawn il-pilastri ma jiġux irrispettati. 270 miljon persuna fl-Amerika Latina huma litterati Eh, l-Amerika Latina hija msieħeb importanti kummerċjali tagħna u soċjalment in-nisa huma żvantaġġati hemm ħafna eh, diskriminazzjoni u dan imur kontra id-drittijiet tal-bniedem li huma applikabbli b'mod ġenerali u hemm lokal titjib hawnhekk. Il-kellim li jmiss is-sur ġanaku għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Signora President, jina nifraħ li s-sur Sala Franka xamil rapport eccellenti li hija eh, bbażata fuq bażi soda u hija analitika ħafna. Il u jagħti sforz eh, sinifikat il dan l-isforz li qed issir għal dan din is-ħubija li tinkludi ħafna elementi fl-Amerika Latina saru żviluppi kbar f'dawn l-aħħar 20 sena. Dawn l-iżviluppati ħasbuna bod partikolari fis snin 80 kien hemm eh, dittaturi li mbagħad waqgħu imma xorta ma tħass ma tħassarx il-terrorizmu, il-produzzjoni ta' drogi u nuqqas ta' sigurtà u faqar u qatt lajnuna tal-Parlament Ewropew u tal-Baronessa Ashton aħna nitolbu lill-Unjoni Ewropea biex tisħaq iktar fuq l-oqsma tal pereżempju il-taħriġ u l-kultura l pajjiżi tal-Amerika Latina u ma dawk il-pajjiżi li huma marbutin mill-qrib ħafna mal-Ewropa, ħafna iktar mill ħafna mill-pajjiżi terzi l-oħrajn dak li hija storja, l-edukazzjoni, dak li għandi x'jaqsam ukoll ma' kultura u f'dawn l-oqsma bżonn illi nisħu iktar. Ir-rapport ta' Sur Sala Franka jinkludi program li ikopri kollox u jiprovdi wkoll għal ħolqien ta' istitut illi għandu tifsira importanti anke għal Parlament Ewropew u jitlob ukoll li jingħata rwol iktar qawwi għal Parlament Ewropew fir-relazzjonijiet ma' dawn il-pajjiżi. Signora President jiena nħoss illi din hija xi ħaġa illi għandna inqiswa bis-serjetà fir-rigward ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Eh, grazzi, Signora President, dan l-aħħar l-Amerika Latina. Gawdiet ħafna mill-attenzjoni li qed tagħtiha l-Unjoni Ewropea il-Kummissjoni ħarġet bil-komunikazzjoni tagħha fuq dawn iż-żewġ reġuni bħala imsieħba u bissa qegħdin negozjaw il ftejmi ta' assoċjazzjoni jiena ma nistax ma nisħax l-importanza ta' dan ta' relazzjonijiet strateġiċi mal-Amerika Latina għandif muħi bħalissa negozjati li huma dejjin bħalissa l-ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali l-aħħar ta' negozjati beda u bissa qegħdin finalizzaw l-affarijiet biex dan il-ftejm ikun jista' jidħol fis-seħ fil-waqt li jiena nħeġġeġ dan il-proċess kollu ma nistax nisħaq biżejjed illi d-drittijiet tal-bniedem huma importanti ħafna dan il-ftejjim għandu jiżgura illi s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl amerika eh, ċentrali titjieb u għandha tingħata attenzjoni lil dawk il-pajjiżi biex naraw illi dawn il-drittijiet ikunu rispettati l-Unjoni Ewropea trid tieħu responsabilta wkoll Anke qabel ma tiffirma dan il-ftejjim Dan mhuwiex biss ftejim kummerċjali hemm dialogu politiku li għaddej u hemm qafas għal kooperazzjoni bejnietna dan ftehim ta' assoċjazzjoni huwa importanti mal-Amerika Ċentrali dan ir-reġjun huwa karakterizzat minn ħafna faqar u il-progress ekonomiku tal-persuni jemmek irrit eh, jittieb minn dan il-ftejim. Ma nix nalqu għajnejna għal-fat li l-Europa u l-Amerika ċentrali mumiex imsieħba indaqs f'dan il-ftejim il-ftejim irridu jisu, il koll iż-żewġ punti ta' tluq differenti ta' dawn iż-żewġ raġuni u l-asimetrija fil-relazzjonijiet irridu nżommu għaf moħna. Dan huwa importanti mhux biss għall-Unjoni importanti għall-Unjoni Ewropea għall kumpaniji Ewropej li huma bbażati hemmhekk imma anke għall kumpaniji żgħar li jistgħu jgawdu wkoll minn dan. Fil-waqt li aħna nippruvaw inqarbu dawn iż-żewġ raġuni lejn xulxin, jew nisguraw illi l-ebda pajjiż ma jitħalla barra. Grazzi. Grazzi ħafna, Signor President, jena nishtan nilqa dan il-rapport u nishtiq u kolli li najt proset li rapport jera xol eccellenti li għamel fit fassil ta' dan il-rapport. Jien nishtiq nġdilkom l-intenzjoni għal kwestjoni tal-negozju bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina. Aħna rridu niskuraw l-negozju jibqa isir fuq eh, l-istess livell għaż-żewġ kontinenti aħna rridu naraw li l-bdija pereżempju jirrispettaw ehm, l-standards u huma għandhom standards għoljin ħafna u dawn din waslu għal iktar spejjeż għal bdiwa tagħna fl-Ewropa u dan jista' jwassal għal żvantaġġ ehm, għal żvantaġġ f'dak li għandu x'jaqsam min-negozju għal prodotti li għandhom standards iktar baxxi u li jimmiraw li kollom prezzijiet iktar baxxi. Nasab li jemżon li nanalizzaw dan bir-reqqa u sar ħafna xogħol anke f'dak li għandu x'jaqsam l-Unjoni Ewropea u t-tisħiħ tal-drittijiet tal-bniedem u aħna rridu niskuraw ukoll illi fl-Ewropa aħna ma nipperkolawx dawn id-drittijiet u laqqas ma nipperkolawx dawn id-drittijiet. Skużani, tgħid il-President waqaf il-kellem u tgħidlu li domt iktar mill- mill suppost. Tispiċċa s-sentenza tgħidlu l-President? Iva, hemm 16 miljun persuna fl-Amerika Latina u il- Dan huwa reġun li għandu potenzjal kbir u l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal relazzjonijiet tagħna mal-Amerika Latina huwa qafas eċċellenti sabiex aħna Eh, nisviluppaw relazzjonijiet tagħna. Dik kienet sentenza vera twila tajt il-President. Grazzi ħafna s-sur Migalski. Minuta, kjoġbek, signor. Iva, niprofa nżomma l-minuta tijaj. Grazzi, signori, jena naħseb li forsi um, dak li jent għalli li l-ħar ta' demokrazija u l-ħar tal-istorja mhix daqshekk qarija korretta, però jiena naħseb li dak li qed jiġri fl-Amerika Latina huwa li d-demokrazija qiegħda tinbidel bil-kapitaliżmu u l-populiżmu. U aħna din nibdlu dan kollu bil-populiżmu ekonomiku, allura jiena nixtieq illi nindirizza lill-Kummissarju Ashton, lill-Kummissarju. Jiena naħseb illi fl-esperjenza tagħna l esperienza tagħna għandha tkun trasmessa tal dawn il-pajjiżi li huma mexxin fuq id-direzzjoni tal-liberalizmu ekonomiku. Ringrazzjakom issa is sinjur uh, ċkretu minuta u nofs. Aziza Komissarju Ashton, inti għadha tmexxi relazzjoni mal-Amerika Latina tal-Unjoni Ewropea din is-subija strateġika naħseb li qed tagħti iktar konsistenza għar relazzjoni li aħna jista' jkollna ma' dan ir-reġjun u naħseb li nagħmluha possibbli wkoll sabiex nifinanzjaw proġetti li kienu ehm, jiswew kważi 3 biljun euro. U eh, sissa dawn il-pajjiżi qegħdin eh, jelbu l-problemi tal-kriżi ekonomika aktar tajjeb minn xi pajjiżi sviluppati, però l-problemi qegħdin hemmhekk u problemi kbar minħabba nuqqas ta' bilanċ ta' kendu industri soċieta soċjetà u l-politika. Il-politika, pereżempju, fil-Bolivja hemm ta' tan-nies li jedin taħt il-livell tal-faqar, għall-Arġentina għandna 13.9% tan-nies. U għal din raġuni jiena naħseb illi nista' napoġġa bissieħ l-idea li s-sistemi ta' żvilupp għandhom jiffukaw fuq l-iżvilupp ta' kapaċitajiet istituzzjonali f'dawn il-pajjiżi ħallibek innaqsu dawn l-izbilanċi. Huwa importanti ħafna li fil-rapport tal-kollega tagħna Sur Sala Franka aħna nidentifikaw il-mezzi ta' kif aħna nistgħu nilħu l-anijiet tal-millenju, però fl-istess ħin importanti ħafna li niskuraw li din l-istrateġija għandha tinkludi u għandha eh, tippermetti l-parteċipazzjoni tal-NGOs kif ukoll tas-soċjetà ċivili in ġenerali. Ringrazzjakom. Issa s-sunju għamek l-arkin għal-minuta. Thank you, Madam President. Grazzi, Sinur President, pala membru minn Euroled, nifraħ li Presenza Spanjola u Sur Sala Franca tal-li saħaq fuq l-importanza tal-razzjoni tagħna mal-Amerika Latina, tibdil fil-klima u tisħin fil-klima għandhom ikunu fuq qodemnet fl-aġenda tagħna fir-razzjoni tagħna mal-Karabja u l-pajjiżi tal-Amerika Latina u l-miri ta' Copenhagen għandhom jissaħħu. Enerġija u dialogu fuq il-profit standom jintużaw sabiex niġġieldu t-tibdil fil-klima. Pero għatanna ħafna x'namlu mhux biss fil-kummerċ manka fl-edukazzjoni u l-aħran tagħna il-relazzjoni tagħna mal-Amerika Latina jissaħħu billi kien hemm aktar innovazzjoni fuq żewġ naħat u ntejbu l-edukazzjoni u xtaqt nisħaq fuq ħtieġa li nsaħħu u nipromovu Erasmus għal partiċipanti tal-Amerika Latina u opportunitajiet li jistaw joffru professjonalment u anka l-kontatti fil-ġejjini u anka kummerċ tajje bizzers maħat. Grazie ħafna. Temmejna li kawnek dibattitu għadam xaqsam lista ta' kelli ma naddu sal-keġri għaj. U nibdew bis-sur Mikala Zicċa minuta. Dziękuję pani predsedajúca. Kolegin. Grazzi, Signora President, kollegi. Nilqa t-tisħiħ ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina. ma waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Spanjola għaliex huwa ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat, jista' jiġi benefiċċji għall istati membri l-ġodda u anke l-Amerika Latina. L-Amerika Latina għandha potenzjal uman qawwi, iktar minn 6 miljon ċittadin u għandha riżorsi naturali u għandhom 10% tal-GDP dinji. L-Unjoni Ewropea hija l-akbar investitur fir-reġun u t-tieni l-akbar msieħeb kommerċali. U għandna nsaħħu l pożizzjoni tagħna fir reġun Kooperazzjoni reġjonali e fuq valuri komuni bħal pereżempju demokrazija, stat ta' dritt u protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem se jkunu jfissru li ħajkun bżonn titjib immira tal mekkaniżmi eżistenti tal-, -mekanizmi l-partnerships bioregionali. Jiena Għan konet natendi l-summit tal-Jurelat fi Spanja fil-ġemat li ġejjin. Grazie ħafna. Il-kalima li misma dirx li edha unek, għal daqstant. Naddu għassu Romeva Reda. Herr Romeva, fi għani minuti bitte. Gracias, yo quisiera Jena u kol xtaqt nħod il-naprofittaru biex niskellem fuq din is-sitwazzjoni vera inkwetanti, sitwazzjoni li jina nafu biss minn dal ħar ġranet u għandax taqsam ma' Kolumbja. Għallix, għedin niskellem għonek fuq istat ta' sekurta fl-istat Kolumbja f'operattivi li għandhom jaqsmu ma testimoni falsi u persekuzzjoni tal-membri tal-oppozizjoni dan sejna nafuħ minn Sinjura Kordoba ġifiri nifissa dinija parti jgħab parti wkoll mid-dossier fejn tidher din l-informazzjoni u fil li min-naħa tal-gvern Kolumbjan qed jipprova jiġġenera b'mod artifiċjali rabtiet bejn din il-persuna u il-guerrilla uh, warriors. Imbagħad għandi mistoqsija diretta lis-Sinjura Ashton fuq il-rieda espressa biex wieħed jattakka b'mod dirett daw in-nies li qegħdin jgħeddu id-drittijiet tal-bniedem, inkluż għandna l-Kumitat tal-Affarijiet ta' drittijiet tal-bniedem tal-Parlament li għandu jitratta din il-ħaġa u naħseb il kwistjoni pertinenti ħafna u rridu naraw eżattament jekk eh, awtoritajiet Kolumbjani u mhix baħsibhom jagħmlu xi ħaġa. Thank you very much. I give the floor eh, to Mr. Eh, Molzer. Grazzi ħafna naddi għas-Sur Molzer. Wara iktar minn 300 sena ta' ħakma koloniali u wara il-gwerra birda l-Amerika Latina fl-aħħar żviluppat f'reġjun importanti fid-dinja. Imma l-fatt li s-sur Medvilda mar f'dan il-reġjun juri illi u jixtieq jagħti appoġġ lil dan ir-reġjun. U jfisser ukoll li aħna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għandna raġun nkomplu nżidu relazzjonijiet tagħna ma' dan ir-reġjun. Dinha mhix sempliċement kwistjoni li jkollna kuntatti mal-Mercosur, imma anke ma' dawk li mhumiex membri ta' dan ir-reġjun ekonomiku. Din hija waħda mill-iktar imsieħba eh, kummerċjali importanti U din hija xi ħaġa li rridu aħna neħdu vantaġġ minnha. Naddi Sur Silvestri se jogħġbok. Għal domru ta' snin issa l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina qegħdin jiżviluppaw eh, partnership strateġiku blan li immorru għal imsieħeb bir-reġjonali, għasħubija bir-reġjonali sħiħa, dan sa' 1999 u issa f'Mejju f'Madrid hemm ippjanat li jkun hemm ta' dan it-tip. Jiena hawnhekk nappoġġa rapport ta' Sur Sala Franco u nixtieq ninaqat mal-oħrajn biex nifirħulu għax-xogħol tiegħu. Tiġa ehm, rabtiet b'saħħithom fuq livell kulturali, kummerċali ma' dan ir-reġjun. Pala membru tal Komitat tal-Agrikoltura jena nixtieq nisħaq fuq dal-aspett tal-ekonomija. I għana 600 miljon konsumatur f'dan ir-reġjun ġifri ta' importanza kbira. U l-produtturi anke riċentament da' reġjun batew minħabba it-temp Però ġeneralment huwa post tajjeb fejn wieħed jinvesti. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar investitur fil-fatt hemmhekk u l-ikbar eh, donatur ta' għajnuna ta' żvilupp. Għandna 3 biljun euro fil-fatt li nadduhom lill-Amerika Latina. Il-komitati relevanti dal-aħħar kienu qegħdin jippubblikaw rapporti fuq il-bidliet tal-klima u nasab li hemm rizoluzzjoni li hemm bżonn li nisħuha hawnhekk il-kooperazzjoni mal-Amerika Latina viżavi il-bidliet fil-klima anke biex nilħu l-għaniet ta' Copenhagen u għalhekk il-kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi hija fundamentali. Grazzi ħafna is-Sur Casini. Kieġbak. Eh, Sur Casini mhux. Is-Sur Skin mela. Ketchup. Grazzi, jena nishtiq najt li najt prosat li rapporter ta' xoll li għamlu ħadd gost nisma' wkoll il kolmenti li s-sari, però vera, komissarju, hemm affarijiet daqsxejn jaħarqu f'dak li għandu x'jaqsam mal kolombia u ir-rekord li għandha ta' ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Għandi kollegi li nistax ikunu hawnhekk minħabba l-irmiet mill-vulkan, però anki huma it itħassib fuq dawn il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' trade unionist fil-Kolombja. Jien nixtieq nitlob il-Kummissjoni u l-oħrajn biex jirriflettu daqsxejn dwar dan u jaħsbu daqsxejn aħjar fuq l-istrateġija li għandna fir-rigward ta' dan il-kontinent. Grazzi ħafna u ngħaddi issa għas-Sinjura Ashton. Kieġbok. Grazzi, President. Għal darbaħra jena nishtiq nibda billi nifraħ l-sur Sala Franka għax xol u l-rapport eccellenti tiegħu kif għamlu oħrajn, nixtieq nirringrazzja wkoll il-Presidenza Spanjola x-xogħol li għamlu huma wkoll mhux biss biex iħejju x-xogħol għas-summit imma x-xogħol kollu li għamlu biex jappoġġaw l-inizjattivi illi jittieħdu dan il-summit li ġej huwa waħed importanti għax ħajjenna insaħħu ir-relazzjoni ma' dawn il-membri ħajkollna wkoll laqa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin flimkien ma' das-summit għax jidhirli li huwa importanti ħafna anki biex insaħħu relazzjoni ma' numru ta' stati li ħajkunu preżenti hemmhekk dak iż-żmien kien hemm insemma l-importanza tal-kummerċ u l-wol tal-businesses Ewropej li na naqbel iva aħna l-ikbar investitur f'dan ir-reġjun u jiena kont mod partikolari kuntenta li l-kollegi semmew il-wol tal-innovazzjoni li jiena jidher li huwa importanti ħafna. Kien hemm enfasi kbira fuq id-drittijiet tal-bniedem hekk ukoll jiena fil-fatt għaliex dana huwa parti mill-relazzjoni dinamika li għandna aħna u fil-fatt huwa xi ħaġa li influenza kull xogħol li nagħmlu. U imbagħad kien hemm ukoll kwistjoni tal-poplu indiġenu. Aħna kummissjoni dejjem defendejna drittijiet tal-poplu indiġeni u ħanibqgħu ukoll insegwu l-iżviluppi hemmhekk. Jiena naf l opinjoniet tal-Kolombja kif din il- kamra u anki mal-membri l-oħra ta' TUC aħna qegħdin insegu il-progress li qegħdin isir kien hemm progress u anke fiħdan il-ftehim ta' kummerċ tistgħu taraw li hemm klawżoli għawija eh, ħafna li għandhom xaqsmu ma' drittijiet tal bnida ma' kif nkun għadin imma nitaraw għam dawn it-tamaw li jirnexxilna b'xi mod li ntaffu daqsxejn mill- tassib illi għaw u dan ħajkun dejjem parti ma' relazzjoni kontinwa tagħna mal Kolombja. Il-vol illi eh, għanna ma ta' relazzjoni ta' dawn il-pajjiżi rridu narawhom fil-dawl globali fil-relazzjoni tagħna mal-Iran, per eżempju, pajjiżi oħra, aħna ħanżommu Kena nitkellmu kol fuq Falkland Islands, eħel stati membri ratifikaw l-ILO u il-Falklands huma parti me territorju tal-Unjoni Ewropea u l-istat ta' dritt japplika hemmhekk ukoll il-tibdil tal-klima huma importanti wkoll. U fl-aħħar kuntant li smajt l-Erasmus jistemma u il-programmi edukattivi f'dan il-kuntest. process għal darbohra l-sur sal-Franka. Grazie ħafna Sinjura Ashton Nadi issa Sur Sala Franka. Grazzi Sur President, grazzi lil kollegi kollha l-interventi tagħhom jiena xtaqt ngħid Sinjura Ashton li l-element fundamentali f'dawn ir-relazzjonijiet fis-snin li ġejjin huma l-mobilizzazzjoni tal-volontà politika. Kienet din illi kellna fid-dialogu fil-85 f'San Jose u kienet ukoll dan li kellna fid-dialogu ta' snin design u raġunijiet politika fil-mekkanizmu ta' summits kollha xtaqt wieġeb lis sur Kosuzni kun għajdlu li aħna bażikament hawnhekk komunità ta' valuri u xtaqt infakkarkom illi fis-sessjoni plenarja li għaddit kien hemm għaddejna rezoluzzjoni importanti sa' Kuba fejn xtaqna illi il-priġunieri politiċi jinħalsu minnu fih u bla kundizzjonijiet. Kien hemm Marti Rock illi għadu kif irnexxielu jakwista iċ-ċittadinanza Spanjola, mbagħad kellna Fernando Fernandez Martin illi dan wkoll se jitlaq minn Spanja. Issa aħna jdu ngħaddu mill-kliem għal-fatti. Sinjura Ashton, inti negozjajt mun tajab ħafna il-ftehim tal-Kolumbja u tal-Peru. Naħseb il-situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem minn kajalija ta' Eh, tassib fil-Kolumbja tejbet mhux ħażin u il-ġens Kolumbjan huwa ġens li jrid il-paċi u jistħoqlu li nilħu dan il-ftejm. Il-maġġoranza tal-membri tal-Parlament huma favur dan il-ftejm. Sinjura Ashton iridu nagħtu daqsxejn ta' flessibilta, daqsxejn ta' lokta manuvra għal poplu Latin Amerika. Aħna 25 tal-esportazzjonijiet tal-importazzjoni tagħhom huma 2% tagħna u dan rridu nżommuh f'maħna fin-negozjati mal-Mercosur. L-Unjoni Ewropea qiegħda f'sitwazzjoni ta' tisħiħ anki minnaħa tal rappreżentanza olja. Għalhekk rridu nittamaw li jkun hemm eżerċizzju importanti manifestazzjoni tal-volontà politika, rida politika fis-summit ta' Madrid u nibqaw nżommu dejjem f'moħħna l-valuri tal-Unjoni Ewropea fin-negozjati tagħna mal-Amerika Latina. Grazzi s-Sur Sala Franka, diskussjoni fuq dan il-punt malu għal-votazzjoni ħassir. Fl-ewwel jum ta' Mejju.